ülés jegyzőkönyvét a követ... Il-minuti tal-laqa ser jieġu modija li l-Parlament il-laqa li jmiss biex jiġu approvati jekk mem lebda oġġezzjoni il-mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni ġew adottati l-lum ser jinataw l nies inkarigati u għawek nala il-laqa.